The first one is without voting list. It's just by show of hands. Okay. Okay. We check it electronically, but there is no voting list. Dear colleagues. Eżis kollegi, jittispjaċina. Issa nistaw nibdew. U nibdew minnu fih. Nibdew, meda. L-ewel votazzjoni fuq l-agenda tana. punt 25 mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni nivvutaw dwar it-Trump kif tafu. Bekk nitlobkom tajdunna, anzi, nivvotaw vot eh, nominali, niftu l-votazzjoni. Vote is closed. Votazzjoni maluqa erbajn favur, vot kontra dina adottata. 26 issa Mela, iva, responsabiltajt tal-istat tal-bandira l-infurzar ta' direttiva tal-Konsil li timplementa l-ftejn konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas sidin ta' bastimenti tal-Komunità Ewropea, Federazzjoni Ewropea tal ħaddima tat trasport dwar il-Konvenzjoni dwar ix-xogħol marittimu 2006 u li temenda direttiva. Bekk nivvotaw fuq il-ftejn tal-ewwel qari mal-Konsil, votazzjoni hija miftuħa. Vote is closed. Fini maluqa. Erba'jn favur, vot kontra u din taddi. Il-punt li miss. Revizjoni tal-edukazzjoni aktar ħiliet għal aktar riżultati ekonomiċi, il-rapporter l-Onorevoli Gönċ L-ewwel għandna kompromess A, il-PPE, l-SND, għalde u l-ħodor favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Kompromess L, PPE, SND, ALDE, ħodor dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal emenda disa dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix 10 Zuba. favur kontra astenzjonijiet ma taddix kompromess B, PPE, SND, ALDE u l-ħodor, dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi. Issa nabdu għal kompromess IA, PPE, SND għalde ħodor dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Nabdu issa għal kompromess I mill PPE, SND għalde ħodor dak favur kontra astenzjonijiet u taddi. Emenda 23, super dawk favur, kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Kompromess G, PPE, SND u ħodor, dawk favur, kontra. Astenzjonijiet u taddi. Kompromess C, PPE, SND alde u ħodor, u gwe favur, kontra. Astenzjonijiet u taddi. Naddu issa. Kompromess F, PPE, SND għal hodol favur kontra astenzjonijiet u taddi. Naddu issa l-kompromess D, PPE, SND għal hodol dawk favur kontra astenzjonijiet u taddi emenda 40 Konstantinos Pupakis dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess E, PPE, Sendi Alde u Hodor, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Issa naddu għal kompromess akka B, mill PPE, Sendi Alde u Hodor, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 53 mill-Honorable Gönch, favur, kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess H, PPS e, ND Alde Hodor, favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess H, A, PPS e, ND Alde Hodor, favur kontra astenzjonijiet u taddi. 62 Becker l-emenda lingwistika bekkuna ma nivvotawx. Mela, 68 Benamias favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa naddu għal 73 73 Popakis favur kontra astenzjonijiet u tħaddi. 77. Van der Stoop. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Kompromess je. PPSND għalde ħodor. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Kompromess IB, PP, SND, Alde Hodor, favur, kontra astenzjonijiet u taddi. Kompromess K, PP, SND, Alde Hodor, favur, kontra astenzjonijiet u taddi. design. Kinga Gönch, favur, kontra astenzjonijiet taddi. 99. Van der Stoop. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma Laħar L-aħħar vot, vot nominali, i votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 38 favur, 2 kontra, zewċa assessjonijiet. Taddi. nifirħu li rapporter. Um, 27, no, 28. So, then next on the agenda... Sajmis, budget 2014, mandat għal trilogu, rapporter, kollega Ori, Um, so, um, is there a problem? No, no, no, okay. no Good. Then we can start. Nistaw nibdew bil-votazzjonijiet. L-ewwel emenda. Ta' Sur Darden dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. U taddi. Kompromess A. PPE, e, SND Alde, Hodor. favur, kontra astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal emenda 5, is sur Dardan, emenda orali, hemm xaħat li joġġezzjona mhux il-każ favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ikonna konna nivverifikaw niftħu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. 18 favur, 23 kontra. Din ma taddix. Emenda 6, Kinga Gönch, favur. Kontra. Astenzjonijiet, taddi. Seba. Signora Zuber, favur. Kontra. Astenzjonijiet, ma taddix. Tminja, Signora Zuber, favor. kontra, astenzjonijiet ma taddix, Tisa, Signora Zuber, favor. kontra, astenzjonijiet naħseb ma taddix, kompromess B, PPE, e, SND għal de Dal daw favur, kontra astenzjonijiet taddi. 12, Sinjura Zuba, favur kontra astenzjonijiet ma taddi. 13, Daden Genċ Steinruck, favur kontra astenzjonijiet taddi. 14, Zuba, favur kontra astenzjonijiet ma 15. 15 Daden Genċ favur kontra astenzjonijiet ma taddix 16 Jean Lambert favur kontra astenzjonijiet u taddi 17 Is-Sur Dardan għanna votazzjoni maqsuma nivvotaw fuq l-ewwel parti l-emenda mingħajr it-test li tisħaq lill komissjoni li tagħmel dewmin fil-mobilizzazzjoni ta' dawn il-fond ta' favur kontra assenzjonijiet u din tgħaddi mbagħad nivvotaw fuq it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet U din taddi. Anzi, le, ma taddix, tajt il-President. 18. Filip Bulond, kompatibli ma' amenda 17, nivvotaw favur, kontra, astenzjoniet taddi, kompromess ċe, PP, SND, favur, kontra, astenzjoniet taddi, 23 daden favur kontra astenzjonijiet u taddi 24 Sr. Steinrock favur kontra astenzjonijiet u taddi 25 Dardan favur kontra astenzjonijiet u taddi Kompromess D, PPS, e, Sendi de Hodor, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 29, Sinra Zuber, favur, kontra astenzjonijiet tati kompromess E PPE SND Alde ħodor favur kontra astenzjonijiet tati 33 Sur Darden favur kontra Astenzjonijiet. u ma taddix. Bekk eh, vot tal-aħħar niftaħ il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 36 favur, 2 kontra, 4 astenzjonijiet. Din taddi nifirħu l-rapporter. The next point we will... put li Rapport ta' Sur Kozlowski, effetti ta' restrizzjonijiet budgetarja għall autoritet reġjonali dwar il-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea fl Stati membri u nefqa tagħhom. Kompromess A. ta' favur, kontra, astenzjonijiet. Taddi. Issa naddu għal emenda 5, Signora McIntyre, votazzjoni maqsuma, mitluba mill-PPE, l-ewwel parti, it-test mingħajr kelma inqas less bl-Ingliż, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. 23 favur, 16 kontra, 3 astenzjonijiet din taddi. Naddu għattini parti issa il-kelma less bl-Ingliż inqas. U allura minu favur issa kontra astenzjonijiet u ma taddix. Kompromess B, PPS, ND għalde ħodor u LCR Favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 10, Signora McIntyre, favur. Kontra. Pensjonijiet. Naħseb illi din taddi. Kompromess ċe, PPS, ND Alde, Hodor, ECR. Favur, kontra, assenzjonijiet u taddi. Emenda 13, Kozzolino, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dwar l-emenda bil-fom tisħa aktar illi mill-ammont ġenerali ta' 11.2 biljun euro pjanata l budget ta' emenda numru 2013 3.25 biljun euro u mamwarba għall-ISF u li dan il-budget amenda jitħallas jekk possibbli mod sħiħ żewġ fazijiet. Xaħat kontra? Mux il-kas? Mela, votazzjoni maqsuma mitluba mill-PPE u din ta' jekk l-emenda orali tiġi adottata. Mela, nivvutaw fuq amenda 13 kif flimkien ma' din l-emenda orali dwar il-kelma, binajr il-kelma ber minajr. Favur, kontra, astensjonijiet u tati. It-tieni parti. Tajjeb, ma nivotawx fil-fatt dwar it-tieni parti għaliex il-kelma tneħħiet. Mela, de, PPS, ND, għal de, ECR, mannix għalfejn nivvotaw fuq it-tieni parti għaliex eh, l-emenda orali bidlet l-ewwel parti għaliex aħna adottajna l-emenda bil-fom m'hemmx għalfejn nivvotaw fuq it-tieni parti. Tajjeb? Tajjeb. Mela, kompromess D. PPS, ND, ALDE, HODOR, ICR, e favur. Kontra. Assenzjonijiet u taddi. Kompromess E, PPS, ND, ALDE, HODOR, favur kontra astenzjonijiet u Emenda 17 Kozzolino Din ta' skużawni tajt il-President. Emenda 21 Signora McIntyre favur kontra astenzjonijiet naħseb ma taddix niverifikaw niverifikaw votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Taddi, 23 favur, 18 kontra din taddi. 22 Elizabeth Schroeder, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti, test minar il-kelma partikolarment, Dawk favur, kontra assenzjonijiet taddi. Tieni parti, Dawk favur, kontra astenzjonijiet niverifikaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa 23 kontra 16 favur li ma taddix 23 Elizabeth Schroeder l-ewwel parti b'votazzjoni maqsuma eh, tisħaq l-irwol tal-ħolqien tal-impigi favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tini parti li jerġa' jkun hemm il-mobilità favur kontra astenzjonijiet Naħseb illi ma taddix, nivverifikaw, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 19 kontra, bekk din taddi. Nissa naddu għal emenda 24 mis Sinjura Schröter, favur kontra astenzjonijiet ma taddix 25 is-Sur Benjen favur kontra astenzjonijiet ma taddix Mela, 26, is sinjura Esaje, favur, kontra, astenzjonijiet Niverifikaw. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 21 kontra. Mela taddi. Kompromess gessa. PPS, ND, ALDE, u HODOR e u ECR. Favor kontra assenzjonijiet u tardi 31 is-Sinjura Esaja, um, menda bil-fom is-Sinjura Esaja, użu ta' fondi, mbagħad inneħħu ta' wara biex iċ-ċittadini ikunu jistgħu jsegwu l-użu tagħhom fuq paġna miftuħa nazzjonali dina titneħa titneħħa u nżidu u komunikazzjoni aħjar li twassal għal sidja iktar ġenerali, mela, favur. Kontra, astenzjonijiet u tardi. 32. Is-sur Stoop li jixtieq inneħħi dawk favur kontra. Astenzjonijiet ma tadix. Kompromess sakka. PPS indi għaldeg ħodor u ICR e dawk favur kontra astenzjonijiet u taddi. 34, Sir Darden, favur, kontra. Assenzjonijiet, mtati. 35 taqa, bekk nivvotaw fuq il-votazzjoni tal-aħħar, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni mal-luqa. 43 favur, vot kontra ma nix assenzjonijiet nifirħu li rapporter il-rapport huwa adottat. So, yeah. So, the next is the report of Ms. Issa jmiss ir-rapport ta' Sur Deutsch l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li appoġġaw negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akwist pubbliku ta' pajjiżi terzi. Nibdew mill-votazzjoni ta' emenda 22 ta' Sinjura Sipil u Castex minu favur. Kontra? astensjonijiet għaddit. Namlu verifika elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-Partit Popolari Ewropew u l-SND eh, kolkem t tnejn li għandhom membru żejjed. Il-PPE għat għandhom membru żejjed Tajjeb wis, issa tajjeb. Votazzjoni maluqa. 19 favur, 24 kontra, mela dik ma taddix, emenda 22 maddix, u issa nantu għal emenda 23 tasru handel dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddix. Kompromess AA mill-EPP u l-SND. Dawk favur. Namlu verifika elettronika ta' 29 mela. Ekser namlu. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt hemm 35 favur u 7 kontra, ġifiri 23 fil-fatt ġiet adottata, emenda 23 ġiet adottata. Issa ħajkolna votazzjoni blok ta' kompromess AA, AB, AC, AD, AE, AG, AF u kompromess A. Ftemna? Mela, dawk li huma favur. Dawk kontra? Astensjonijiet? Mela, dawn il-kompromessi kollha ġew adottati. U issa nistgħu ngħaddu għal emenda 25 tgħid il-kellim eh, tgħid il-kellima ta' Sinjor Sippel. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet 26 ta' Sinjura ta' Sur Darden favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess B tal-EPP u l-SND dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess C, EPP u SND dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess D, favur dawk eh, tal-EPP, SND, GUE u e NLG. Favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 32 ta' Sir Handel, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. 33 Sir Handel, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 5 ta' Stor Rapporteur, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Numru 6 ta' amenda numru 6 ta' rapporter favur kontra assenzjoniet għaddit. 39 ta' surs ta' snima seppil u daden votazzjoni maqsuma l-ewwel parti il test mingħajr il-kelma bat shell P rather and labor situation dawk favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet Għaddit ukoll. Emenda 40, sipil, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Namlu, eh, tixtiqu verifika elettronika mela namluha. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 19 favur 24 kontra mela din maddiċ. Emenda 7 minn Sepelu Castex, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 8 Sir Handel, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 10 Mr. Handel favur kontra Astensjonijiet? Naħseb ikollna nagħmlu eh, votazzjoni, verifika elettronika. Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 21 favur, 23 kontra. Ġifieri eh, ma eh, Menda 10 Sipil Kastex, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda F, skużani tgħid il-kellim, emenda 11 minn Sipilo Castics. Hawnhekk hawn votazzjoni maqsuma l-ewwel parti e, test kollu mingħajr u li ma jirrispettawx skont direttiva, ecc. ecc. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet tixtiqu eh, verifika elettronika namluha. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 26 favur, 18 kontra, ġifiri ġiet adottata. It-tieni parti dawk favur. Dawk kontra? Astensjonijiet ma' emenda wieħed taqa minħabba illi emenda 11 ġiet adottata, emenda 12 Sir Handel, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 15 ta' Darden dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 16 Sipilu Darden dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet nistaw nivvutaw bħala votazzjoni blok minn emenda 17 sisfelnet. Le, ma nistawx mela ħan għamlu għom separatament. Emenda 17, Signor Sipil, dawk favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 18, Sipil u Darden, dawk favur kontra astensjoniet għaddit. 19, Sipil, favur kontra astensjoniet għaddit. 20 sepil dak favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll 21 ta' Sinjor Sepil u dardin dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni aħarija, votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 34 favur, 7 kontra, tlet astensjonijiet proset lil rapporter. The next on the agenda is the regulation on the Punt li mis fuq l-agenda ija il-regolament dwar l-apparazzi medici u li emenda d-direttiva tal-2001 83 KE e, il-regolament u il-regolament KE e numru 178-2002 kif ukoll il-regolament KE e numru 1223 tal-2009. U ser nibdew bil-emenda 28 u 29 li huma identiċi. Dawk favur, kontra, astensjonijiet ma dewx, pero eh, namlu votazzjoni elettronika, verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 18 kontra, ġifiri ġew adottati. Emenda 30 ta' signora Bizzotto, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jidir li illi ma diċ. Pero jen għamlu eh, verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 20 kontra. Ġifiri, emenda 30 ġit adottata. cher euh, Grazzi ħafna. Nazja. Emenza 31 u 32 huma identiċi dawk li huma favur kontra astensjonijiet. Ejja nagħmlu verifika elettronika għal 32. Kulħadd irnexxu jivvota? Mela votazzjoni mal-għam. Seba favur, 14 kontra, 3 astensjonijiet ġifiri għaddiet. Emenda 35. E, eh, ta' Signora Harkin. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 33 ta' Filip Boulon, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, għaddit. Emenda 36 ta' Senjura Harkin, dawk li uh, li titħassar, titprofa titħassar, dawk favur kontra assenzjonijiet, eja namlu verifika elettronika. Ħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 25 favur, 17 kontra, mela għaddiet. Emenda 37 ġiet neħija. Allura imis emenda 4. għaliex minn 38 sa 50 ġew imneħija. Mela, emenda erba mill-sur rapporter. Dawk favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit. Emenda 51, Tamara Bizzotto. Din u kol fil-fat eh, t-tixtiq li t-ġimħasra. Favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. wara artiklu 44 paragrafu 6a kompromess ċe favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 6 ta' rapporter favur kontra assenzjonijiet għaddiet 7 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 8 mir rapporter dok favur kontra assenzjonijiet astensjoniet għaddiet. emmen Emenda 53 ta' Sinjora Bizzotto favur kontra astensjoniet maddiċ. 54 ta' Sinjora Harkin dok favur kontra astensjoniet jiddirli illi għaddiet, pero ejja namlu verifika elettronika. a trop de de Deux trop. Deux de trop. Deux għaw wis uh, eh, MEPs tal-Partit Popolari Ewropew li qed jivvutaw. Ek aħjar. Tajjeb fil-fatt issa. Mela l-votazzjoni hija uqa. Seba' favur, 13 kontra, mela għaddiet. Emenda 55 ta' Lambert, dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddiet 56 ta' Sr. Lambert dok favur kontra. Astensjonijiet għaddiet 57 favur kontra astensjonijiet għaddiet 58 Lambert favur kontra astensjonijiet għaddiet dissa ta' su rapporter favur kontra astensjonijiet għaddiet 10 rapporter u kol favur sabiex titħassar, favur kontra astensjoniet għaddit, 59 ta' Sur Boulon, dawk favur kontra astensjoniet għaddit, 60 Harkin favur kontra astensjoniet għaddit, 11 mi rapporter favur kontra astensjoniet għaddit. 12 mi rapporter favur kontra astensjoniet għaddit, 13 rapporter b'emenda orali mill-alde illi Mm, u ma jidirx li hemm oġġezzjoni għal dik l-emenda mela għenu nifutaw għalija. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 14 eh, mir rapporter votazzjoni maqsuma l-ewwel parti mingħajr il-klim u kif reveduta mir-rappreżentattivi sa' organizzazzjonijiet. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Minu favur illi jizdidu dawn il-klim. Dok favur. Kontra. Eja namlu verifika elettronika għattini parti ta' emenda 14. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Em, membru tal-PPE zejet. Kulħadd tivvota? Kulħadd jaffu xi t tivvota? vota qed nivvutaw fuq emenda 14 it-tieni parti. Naħseb illi l-affarijiet huma ċari. Il-votazzjoni hija magħluqa 38 favur 6 kontra mela għaddiet b'mod ċar ħafna. Issa, premessa 2, kompromess A, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Premessa 3, emenda 16 ta' Sur Boulon, permezz ta' emenda orali, flimkien ma' emenda orali tal-Alden, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Premessa 13, emenda 17, Boulon, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Prem emenda 2, ta' rapporter. Dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Wara naddu għal premessa 15 minħabba li dik 18 ġiet imħasra, mela premessa 19 ta' bulon, dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda 20 ta' sur bulon, dawk favur, kontra, assenzjonijiet. Namlu verifika elettronika għal emenda 20. Kulħadd vota, vota il-votazzjoni magħluqa. Għaddit b'mod ċar 26 favur 17 kontra, mela ngħaddu għal emenda 21 sur Bolanda u favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 22 l-istess eh, Sur Bulon, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 23 l-istess persuna favur kontra astensjonijiet għaddiet. 24 Bulon favur kontra astensjonijiet għaddiet. 25 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa 53 kompromess B minn erba gruppi politiċi minn favur kontra astensjonijiet għaddiet Mela issa ser nivvutaw fuq eh, la bozz ta' opinjoni ek ġiet emendata. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Naħseb illi kena u għal darba għanna wis eh, eh, membri tal-IPP li qed jivvutaw, però issa rajt. Right. 43 favur, wieħed kontra, lebda astensjoni Proset ħafna lil sinjura rapporter fej qiegħda, eh mhux qiegħda magħna, però m'għandix dubju illi xi ħadd ser jaddila il-messaġġ ta' tifħir tagħna. Issa naddu għal punt li miss dejjem ta' sinjura Edita Estrella. U din hija eh, opinjoni, abbozza opinjoni għal apparat mediku diagnostiku in vitro. Artiklu 2, paragrafu 1, sotto paragrafu 1, amenda 16 ta' surbulon. Dok favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Emenda, dis, eh, skużawni, artiklu 39, paragrafu 4, l-part introduttorja, Emenda tlieta ta' star rapporter favur kontra assenzjoniet għaddiet. Emenda 17 Kabrnoħ favur kontra assenzjoniet għaddiet. Artiklu 40, paragrafu 6a ġdid emenda erba mir-rapporter favur kontra assenzjoniet għaddiet. Emenda 18 li hija kompatibbli favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 5 mir rapporter favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 6 favur kontra astensjoniet għaddiet. Artiklu 61, paragrafu 1 sotto paragrafu 1 mir rapporter emenda 7 favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 19 minn Kapernoħ dawk favur kontra astensjoniet għaddiet għannes wieħed parti tlieta emenda 8 mir rapporter favur kontra astensjonijiet għaddit. Għannes wieħed part, tlet parti punt 17 emenda 20 sur Milan Cabrno favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa 2 kompromess A ġiet imresqa minn erba' gruppi politiċi l-ewwel emenda favur kontra astensjonijiet għaddiet Eh, premessa tlieta, emenda 10 minn Filippo Long, emenda orali mill-alte, iżda memx memx minnu kontrija, favur kontra astensjoniet għaddit, emenda 11, favur kontra astensjoniet. Naħseb illi għaddit, pero jen għamlu verifika elettronika fuq emenda 11. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 23 favur, 16 kontra. Għalek, għaddit. Emenda 12, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 13, l-istess awtur, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 14, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Mistax dawk favur kontra assenzjonijiet. għaddiet emenda 2 il rapporter dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Mela eja nivvutaw fuq eh, la bozza ta' opinjoni ek fġi emendat. Il-votazzjoni elettronika hija miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa mela 44 favur, wieħed kontra proset li senior Rapporter. Se tanka shadow ovvjament ukoll. en venons euh, au point 33, euh, à l'avis sur euh, le rapport d'initiative de... Bek naslu għal punt 33 fuq l-agenda l-opinjoni dwar il-rapport ta' inizjattiva tal-Komitat IMCO dwar is-suq intern, is-sitwazzjoni attwali u l-pass li jmiss il-passi li jmess l-opinjoni infasla missur kaza paragrafu wieħed, emenda wieħed Paul Murphy minnu favur kontra stensjonijiet. Ma taddiċ emenda tnejn favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda tlita, nervu li deli favur kontra stensjonijiet taddi, emenda erba, l-nervu li zuber favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda ħamsa, sur Murphy favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 1 emenda 6 sinjora Delli favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 7 sinjora Delli favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 1 kompromess A erba gruppi favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 14, sinjura Steinruk, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 15, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 16, sinjura Deli, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 17, l-istess persuna, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 17, sinjura Zuber, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 18, sur Murphy, favur, kontra astensjonijiet ma taddix emenda 20 sura deli favur kontra astensjonijiet taddi emenda 21 irtirata u bekk emenda 22 sura Steinruk favur Ne kompatibli kontra astensjonijiet taddi emenda 23 sinra Zuber paragrafu 3 favur kontra astensjonijiet ma taddix 24 sinjura Steinruk favur kontra astensjonijiet taddi 25 sinjura Jaslovjeska emenda bil-fom ħat ma l emenda bil-fom emenda 25 kif emenda ta' favur kontra assenzjonijiet taddi paragrafu 3 emenda 26 Onorevoli Kozzolino għanna talba l-emenda bil-fom mill- Pepe PPE xaħat joġezzjona emenda 26 kif emendata minu favur kontra astensjonijiet ta' l-emenda 26 paragrafu 4 emenda 27 Signora Zuber sabiex eh, neħi minu favur kontra astensjonijiet ma diġ. kompromess B erba gruppi favur kontra astensjonijiet di. B'ek. paragrafu erba emenda 31 sira Harkin għanna talba l-vot maqsum dwar il-kliem mod partikolari l-iskemi ta' pensjoni ta' xol. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ta' dit-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 4 emenda 32 sur Merfi favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 33 istess persuna favur kontra Assenzjonijiet ma taddix. 34 sinra ħirx favur. Kontra. Assenzjonijiet taddi. 35 favur. Kontra. Assenzjonijiet taddi. 36 sur kaza favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 37 sur kaza favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi verifika elettronika issa dwar l-opinjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Ti l-vot iklub. Kolħat ivvota votazzjoni u 41 vot favur, erba' kontra l-ebda stensjoni bekk il-votazzjoni maluqa.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 għandna l-mistoqsija orali u l-mozzjoni għal riżoluzzjoni. Evalwazzjoni tal-Istrateġija Ewropea 2007-2012 dwar is-saħħa u s-sigurezza fuq il-post tax-xogħol. Dwar il-mistoqsija bil-fom irċevejt żewġ emendi. L-ewwel emenda sur serkas fisem is-soċjalisti minnu favur kontra stensjonijiet tgħaddi imbagħad wara L-ewwel mistoqsija għandna it-tieni mistoqsija misur serkas na favur kontra sensjonijiet. Ma taddix. Bekk it-test kollu kemm hu votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. 42 favur, 2 kontra astensjoni waħda bekk din il-mistoqsija bil-fom issa ġiet adottata. U bekk naslu issa għal maddu għal mozzjoni riżoluzzjoni ma naħsibx li għanna eh, problemi għonek illi wara premessa B mm, emenda numru wieħed is-sur serkas minu favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 2 ġiet irtirata. U bekk għanna emenda 3 fasla missu li għarik. U l-grupp tal-gwe minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 1 emenda ta' kompromess għal żewġ gruppi minu favur kontra assenzjonijiet taddi. Paragrafu 2 għanna Zbal tekniku memx għalfejn nifutaw dwaru. Flok 2014 ser nikdbu 2013. Iżda rridu nifutaw mill dwar l-emendi msur serkas favur kontra estensjonijiet ta' di emenda 8 sul leari kompatibli favur kontra estensjonijiet ma taddix d disa, l-istess, favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. Il-mozzjoni rizoluzzjoni kollha kemmi se nieħdu vot elettroniku votazzjoni miftuħa. Hawn xi ħadd żejjed, xi ħadd wieħed żejjed mill-SND. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Nħedġeġ il-gruppi li votaw appoġġaw din il-mistoqsija bil-fom u l-mozzjoni rezoluzzjoni sabiex jaħdmu mal-gruppi tagħhom sabiex dawn jitpoġġew fuq l-agenda tal-plenarja tal ta' Lulju għaliex inkella jkun tar twist. Hamsa u tletin il-rapport tal-Kumitat dwar id-direttiva tal-Kunsill u il-Parlament dwar l-implementazzjoni tad-direttiva 96-71 dwar l istazzjonar tal-ħaddiema, il-posting tal-ħaddiema. Għanna lista tal-voti u bħala president jina kelli nid-deċidi dwar kif konna ser nivvotaw l-emendi fid-dawl tal-prassi ta' dan l-aħħar f'dan il-Parlament u koll fid-dawl ta' stat fatti stess e kif infisra fir-regoli ta' proċedura. Skont regola wieħed sitta wieħed l-ordni tal-votazzjoni fuq l-emendi għandha tiġi diskussa għabbażi ta' kemm jitbedu mill-test oriġinali l-emendi. Jekk kun hemm xi dubju, regola wieħed sitta wieħed tgħid illi l-President jista' jiddeċiedi. Jiena hekk għamilt. fid tal-emendi tas-Sekretarjat illi huma nkarigati minn dan id-dossier partikolari wkoll għaliex dan huwa dossier pjuttost importanti na naf illi kull tip ta' deċiżjoni ta' dan it-tip tista' twassal għal xi diskussjoni iżda il-Kumitat jaċċetta il dak il ġi deċiż għal darboħrajn qed ngħid dan u qed nagħmel dan u naf illi l-uffiċjali għalu li biex nieħu dawn id-deċiżjonijiet artikolu wieħed kompromess bebet nejn minn favur kontra. Jekk ser titkellem dwar l-ordni ta' kif qed nifutaw l-emendi mhux se ngħadilek il-kelma tgħid il-President. Aziza rapporter, Sinjora rapporter, inti ser titkellem dwar kif qed nivvutaw l-emendi, kif ser nivvutaw l-emendi? L-ewwel nett nixtieq ngħid illi jina qed nirreaġixxi għal dak illi jinti stess għet, Sinjora President. Ir-rapporter. Sinjora President, jina nixtieq nitkellem dwar żewġ affarijiet jekk tippermetti li qabel nivvotaw. Żewġ affarijiet dwar ir-regoli. L-ewwel nett Il-prassi f'dan il-Kumitat l impjigi hija illi għandu jkun hemm żewġ emendi minn gruppi politiċi differenti iżda l-lista ta' kompromessi li ġejja mill-grupp ta' soċjalisti ma tissodisfax dawn ir-regoli. A, A, wieħed, ċeċe tnejn. L, L, M, M, D, D, D, E, E, E, Aħna tkellimna mal-koordinatur tal-PPE illi batlek l-informazzjoni imma inti din dan it-tarif ma istux. Dispjaċir għalina. U bekk jena nishtiq illi inti taddi din l-informazzjoni dwar dawn l-emendi l-uffiċjali relevanti. It-tieni punt għaliex irrid naprova id-deċiżjoni tiegħek sabiex tibdel l-ordni ta' artikolu 9 u artikolu 12 skont il-prinċipi li inti stess dekkem kemm issemmi pala kompromess għal dew PPR e artikolu 9 li għanna nifutaw dwaru qabel kompromess ċem il-soċjalisti ġara darba eh, għanna test tal-Kommissjoni u nsibu lista ta' miżuri miftuħa illi għanna ġu mod proporzjonali u ġustifikati u ma jiddiskriminawx u bekk irdu jkunu disponibli għal kumitat. Iżda, kienem lista biss miftuħa bl-ebda l-imitazzjoni jiena nixtieq illi nifutaw l-ewwel dwar l-emenda tal-alde u mhux ta' soċjalisti artikolu 12. U l-kompromess tal-għaldana nifutaw dwarum qabel MM2 mill-ħodor. Serin uġa pa' zewġ punti tajt il-President. Dwar il ewwel punt jiena iva irċevejt email mill-koordinatur ta' komissurri. U Huwa li f-17 ta' Ġunju fid-69 minutina u ġibt fl-istess jum fil ħamsa ta' f-sinar. Inti poġġejt f'kopja, ċefejta ma li ma rajtix l-emenda. L-emenda dwar id l-istazzjonar tal-ħaddiema jina eżaminajt l-emendi kollha ta' kompromess a bażi ta' regoli ta' proċedura skont ir-regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew m'hemm l-ebda rekwiżit illi l-emenda ta' kompromess jkopru aktar minn emenda waħda anka jekk ikopru emendi li huma fasla minn aktar minn grupp wieħed. Kontrarjament skont ir-regoli wieħed sitta wieħed paragrafu erba' l ammissibilità tal-emendi ta' kompromess għandhom jiġu evalwati skont il-każ, każ b'każ. U għandna nqisu n-natura tal-emenda ta' kompromess dan l-approċ ġi segwit mod konsistenti fi dan il-Kumitat għall-impjiegi inti indikajt il numru ta' amendi ta' kompromess fid-dokument attwali mhux dejjem iwaslu l-indikazzjoni ċerta dwar li ma hija l-emenda koperta jew sostituita. Wara verifika jiena nista' nassigurak illi l-ebda minn dan it-ħassib li jiġi mqajjeb għaliex huma qegħdin ikopru l-emendi li huma sostituiti iżda jiena li segretarjat sabiex inkludi l-verżjoni aħħarija fil-verżjoni aħħarija tad-dokument. Fid-dawl ta' dan jiena deċidejt illi inqis l-emendi ta' kompromess kollha ammissibbli. Issa jiena ser naqra għal darbohra l-artikolu 6 ta' regoli illi jgħidu l-ordni tal-voti dwar l-emendi jekk żewġ emendi jew aktar li jeskludu li xulxin ġiġu nfasla l-emendi eh, ta' test oriġinali għandu jkollu priorita u għandu għanna nifutaw dwaru l-ewel jekk jaġi adottat l-emendi l-oħra għandhom jiġu meqjusa rifjutati jekk jiġu meqjus rifjutat l-emendi ta' wara għanna nifutaw dwaru mu jistess japplika l-emendi ta' wara jekk ikun hemm dubju dwar il-priorita. Il-President jista' jiddeċidi jekk l-emendi ma jaddux it-test oriġinali għandu jiġu meqjus bħala adottat sakemm ma kienx ġie mitlub vot sa skadenzi specifik partikolari u bekk dik kienet it-tweġiba tiegħi artikolu wieħed kompromess bebet nejn tliet gruppi politiċi minu favur. jien għandi dan id-dritt. Din hija regola tal-Parlament tal tgħid il-President dan mhux rekwiżit f'dan l-istadju tal-vot. Artiklu wieħed kompromess bebet nejn minnu favur, minnu kontra astensjonijiet. Verifika. Kompromess bebet nejn votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 21 favur, 24 kontra. U bekk dan il-kompromess ma jaddix. Kompromess bebe wieħed minnu favur. Kontra. Verifika. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 28 favur 18 kontra l-ebda astensjoni u bekk dan il-kompromess jaddi. Artikolu 1 kompromess A A A tripla A artikolu 1 A zewġ gruppi minnu favur kontra Astensjonijiet verifika dwar l-artikolu 1A kompromess tripla A. Tu ma nafi voti li voti klu? Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 21 favur, 25 kontra u bekk dan il-kompromess ma jaddix. Issa naddu għal-emenda 2-3-8 emenda bil-fom. ċaħti oġġezzjoni għal din l-emenda bil-fom? Le, skużawni. Din taqa, tejt il-President. Artikolu 2, paragrafu 1, kompromess e etnej, menu favur, kontra, astensjonijiet, ma jaddix. fait une erreur puisque nous avons Skużawni ħazbalti il-President. ċala darba ħna maċċettajniex kompromess tripla A illi kien ikopri emenda 237 issa rridu nivvotaw dwar l-emenda 237 minu favur l-emenda 237 favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. Bek diġa ivvotajna dwar kompromess e etnejn. U issa nivvutaw dwar kompromess e wieħed let gruppi minn favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi għaddit iżda ejjew namlu verifika elettronika. Tmuna pivote? Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Tminja għoxrin favur, tmintax kontra, ġifiri Iva kien għadda dan il-kompromess. Artikolu 2.a paragrafu 16 mill-Kumitat Ġuri. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali minu favur kontra astensjonijiet ta' 17 l-istess Kumitat favur, kontra, astensjonijiet taddi. Artikolu 2, paragrafu 1b, emenda 18, komita ġuri, minu favur, kontra, astensjonijiet. Naħseb illi maddiċ iżda jew namlu verifika. Ver, tu le monde vot. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. 21 pour, 25 contre, 7 21 vot favur, 25 kontra. Ma taddix u bekk nivvotaw dwar l-emenda 21 u 243 jew nivvotaw dwarhom il-kola li huma identiċi minu favur kontra. Minu favur, u li jdejkom ikkeġobkom kontra sensjoni jittaddi. Emenda 22 u ġuri 19 huma identiċi minnu favur kontra astensjonijiet jaddu. Artikolu 2 paragrafu 1 punt ċeqa emenda 244 infasla minn bosta membri tal-Parlament Ewropew emenda 244 u minn Reuten u l-bqija u 242 votaw dwarhom f'daqqa minnu favur. Kontra. Astensjonijiet ma jaddux. Verifika elettronika. Du. Verifika elettronika dwar l-emenda 244 u 242. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħat vota votazzjoni Wieħed u għoxrin favur, 24 kontra, stenzjoni waħda ma taddix. 2, 4, sitta juta Steinruk minu favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 247, le hemm li nsejtejt il-President. Nsejt xi ħaġa. Minnu favur 245. Minnu kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 36 kumitat imkom minnu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda seba' Juta Steinruk minnu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Artikolu 3 kompromess AA wieħed e, fassar minn ħames gruppi politiċi minnu favur, erba gruppi politiċi minnu favur. Kontra? Astensjonijiet, votazzjoni elettronika u bek ser namlu verifika tal-kompromess AA wieħed. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni Sabu 27 favur, 19 kontra, kompromess AA wieħed jaddi. aller à la page 25 de votre liste de vote. 25 issa tal-lista tal-votazzjoni. Paġna 25. Paragrafu 25 tal-Komitat Affarijiet eh, Legali, ġifiri, paġna 25 tal-lista tal-votazzjoni. Erba' 24 għas-soċjalisti u 25 għal PPE, liberali u kol edin fuq paġna 25. Paragrafu 25 mill kumitat Affarijiet Legali favur kontra astenzjonijiet tati. Artiklu 3, wara paragrafu 3. Kompromess PPP, Serge gruppi, favur, kontra astenzjonijiet neverifikaw. il-votazzjonija miftuħa. Tumuna le monde a vota votazzjoni malwa. 24 favur, 20 kontra, astenzjoni wahda tadi. Bek, immorru għal kompromess BBB favur kontra Astenzjoniet. Naħseb li dik ma tiġ, pero niverifikaw. ċek, namlu verifika dwar BBB. Kolħat vota votazzjoni maluqa. 23 favur, 23 kontra. Bek ma taddix. Nivvotaw fuq 397 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb dik maddiċ niverifikaw. 397 niftħu l-votazzjoni. Kolħati vota? Votazzjoni maluqa. 21 favur, 25 kontra u din ma taddix. Wara 3B niġu għal kompromess D 2 Dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw. Verifika dwar DD2, il-votazzjonija miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 23 favur, 23 kontra u bakk din ma taddix. Kompromess LLL favur kontra astenzjonijiet ma taddix.

Ah, Après l'article 3, nous votons le compromis D. Voilà, artiklu 3, compromis D kompromess dede wieħed favur kontra favur dede wieħed kontra. Verifika. Verifika dwar dede wieħed. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 26 favur, 20 kontra. Dina tadi. Bek wara tlieta ċe ngħaddu għal D D D dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess NNN, tlet gruppi favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Eh, Tiklu erba' ċe tnejn dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess ċe wieħed favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Bekk naddu għal artiklu 5, kompromess de wieħed favur kon de wieħed favur. Kontra sensjonijiet niverifikaw. Niverifikaw de wieħed. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 28 favur, 17 kontra din taddi. De 2 din ta' Bekna naddu artiklu 6 ta' qabel wara ħamsa, ġiri bejn ħamsa u sitta, emenda erba sitta u wieħed, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Artiklu 6, kompromess V2, favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Kompromess V1, favur kontra assenzjonijiet tadi. Wara artiklu 6 assa, emenda 494 mir Signora Schröten u eh, s-senjura Turunen, dawn jaqgħu ma flimkien mela favur kontra stenzjonijiet u ma tattix. Artiklu 7. E, W2 favur kontra stenzjonijiet u din ma taddix jidher li però nivverifikaw u l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd vota u l-votazzjoni maluqa. 21 favur, 25 kontra. Din ma tatix. Wieħed favur kontra. Astenzjonijiet niverifikaw. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 28 favur, 17 kontra, stenzjoni wahda u dina tati. Issa, na bżul u dim. Artiklu 8. Kompromess x-2 favur. Kontra, astenzjoniet, ma taddix, x 1 favur kontra, astenzjoniet, taddi. ħaġna oħra twassalna għal artiklu 9 kompromess Z2 favur kontra stenzjonijiet niverifikaw. Mela, kompromess Z2 votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni mal 27 favur, 18 kontra. Tadi. Nek, nimxu qoddim. Paġna 60 issa. À la fin de l'article 9, l ammonmont L-ħar tal fitlu tisa. Mela 6-1-5. Emenda 6-1-5. Favur. Emenda 6-1-5. Wara artiklu 9. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Iżda jidir li di maddiċ. Verifika. 6-1-5. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 20 favur, 25 kontra. Bek di ma ddiċ, assenzjoni waħda. 6-1-3 mill-Viċi President Sinjura Hirsch, favur, kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw 6-1 Hamza tajt il-President, kullħat vota, votat Iva, emenda 6-1-3. Il-votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. 21 favor, 22 kontra, 3 astenzjonijiet. Din ma tadix. Bek naddu għal 6-1-6. Nissuġġerixi li namlu votazzjoni nominali minnu fih. 6-1-6. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 21 favur, 25 kontra. Ma nix assenzjonijiet, din ma taddix. Bekk inkomplu. 6-4, Thomas Handel. Favur. Kontra. Assenzjonijiet. Ma tadix. Artiklu 10, kompromess ċeċe wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Verifika għal ċeċe wieħed. Votazzjoni miftuħa kun tivvota. Votazzjoni maluqa. 28 favur, 18 kontra. Din taddi. Nkomplu. Lejn l-axħar. Wara artiklu 10. E, e, e, kompromess E, E, E. Dawk favur. Kontra. astenzjoniet. Ma taddix. 6-4-4 sa. Emenda 6-4-4, Dawk favur. Kontra. astenzjoniet. Ma taddix. 6-4-7. Xreta u Turinen favur. Sitta 4 seba'. Anzi, le, din ma taddix. Le, skużawni. Kelli raġun. Nivutaw sitta 4 seba' dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Nivverifikaw Sitta erba' seba votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Wieħed u għoxrin favur, ħamsa u kontra. Tima ma taddix. Bekk eh, nkomplu. 2-0, dak favur. Kontra. Assenzjonijiet. Niverifikaw. Verifika dwar emenda 220. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 20 favur, 25 kontra. Di ma tadix. Artiklu lf 11 anzi FF1 dak favur kontra astenzjonijiet Naħseb li ma ditx se jkun għan verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 25 kontra. Ma taddix. Nivvotaw dwar FF wieħed favur, anzi votazzjoni nominali minnu fih. FF1, votazzjoni nominali. Votazzjoni hija miftuħa, kolħat vota Votazzjoni magħluqa. 28 favur, 18 kontra. Din ta' din. Nħiġu l-qoddim. Artiklu 12. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amendements de suppression. Seba amendi. Illi huma ta' tneħħija li neħħu parti mit-test jekk nivvotaw fuq dawn u mbagħad ma nivvotawx fuq il-kompromessi. Mela, dawk favur li neħħu artiklu 12. Favur, kontra. Votazzjoni nominali. Kulħadd i vota Votazzjoni maluqa. 16 favur, 31 kontra. Bek din ma taddix. U allura promessa minn da 2 favur. Anzi, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. vota tivvota. Il-votazzjoni mal magħluqa. 25 favur, 21 kontra. Astenzjoni waħda. Għadin taddi. Sur la liste euh, préparée par le secrétariat, nous allons page 4. Fuq il-lista ta' segretarjat. Suppost din issa 84 artiklu 13 jekk joġobkom duru lejn paġna 8 u anzi 84 Artiklu 13 Kompromess GG 2 Dawk favur Artiklu 13. Kompromess kege 2 dawk favur kontra astenzjoniet. Naħseb li maddiċ nivverifikaw votazzjoni miftuħa nivvotaw dwar il-kompromess GG2 kulħadd ivvota u l-votazzjoni sejja maluqa 20 favor 26 kontra din ma taddix. Gegge wieħed issa. Mressaq minn tliet gruppi dawk favur kontra astenzjonijiet tardi. Nivverifikaw. Il-votazzjoni maluqa 28 favur, 18 kontra. Taddi. 14 sa, artiklu 14, kompromess HH2, żewġ gruppi dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma tadix. Kompromess akka 1 dawk favur, jġobkom. Kontra. Kontra taddi. Ġuri 45 favur kontra astenzjonijiet ma taddiġ. 15, artiklu 15. Zewġ kompromessi, jeje wieħed jeje tnejn, favur kontra astenzjonijiet taddi. 16, artiklu 16. Żewġ kompromessi identiċi keke wieħed u keke tnejn favur kontra astenzjonijiet taddi. Verifikaw. Għatma najt le, meta jkonna talba għal votazzjoni nominali, verifika. Artiklu 16, il-votazzjoni miftuħa. Artiklu 16, kompromessi keke wieħed keke tnejn Tispeċini, <laughs> forsi tana kollu ma tanċin sema tajjeb lebda lingwa. U l-votazzjoni hija magħluqa. Mela għandna 42 favur 5 kontra. U din tgħaddi. U tajjeb li għamilna din verifika. Għax hekk irridu rilassajna xi ftit. 16a, artiklu ġdid, verifika mela LL1, LL2, identiċi, favur, kontra, astenzjonijiet, tati. Emenda 804, favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Tminja tnejn ħamsa, favur kontra. Assenzjonijiet ma taddix. 805 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 806 handel favur kontra astenzjonijiet. Minix ċerta, nifverifikaw. votazzjoni nominali 806 il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 22 favur, 25 kontra, ma taddix. 807 favur, kontra astensjonijiet ma taddix. 808 Handel favur, kontra astensjonijiet ma taddix. 809 Handel favur kontra astensjonijiet ma taddix. 8-1-0 favur kontra sanzjoniet ma taddix 8-1-1 handel favur kontra astenzjoniet u ma taddix artiklu 18 kompromess wieħed favur kontra astenzjoniet jidir li li għaddit pero ħajar verifikaw votazzjoni nominali. Kompromess we, anzi, why wieħed. Why wieħed. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. 29 favor, 15 kontra, 3 astensjonijiet. Undawru il-paġna wara artiklu 19 8 2-6 Schröter u Turinen emenda orali. Ma jidirx li oġġezzjonijiet u nivvotaw dwar 8-2-6 kif emendata. Favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. 8-2-7, emenda 8-2-7, Schröter u Turinen. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix skużawni, emenda 288, eh, l-istess eh, awturi favur kontra assenzjoniet maddiċ, artiklu 21, paragraf, eh, skużani tejt il-kallim, fil-fat, artiklu 21 titlu ta' Handel. Amenda 289 favur kontra astensjoniet maddiċ, artiklu 21, paragrafu 1, amenda 830 ta' Handel favur kontra astensjoniet ma ditx. Emenda 831 Boulon u Moron Chartier favur kontra astensjoniet ma ditx. Emenda 832 Signor Marine Harkin favur kontra astensjonijiet ma ditx. Jidirli illi fil-fat ma ditx, eja namlu verifika pero. Emenda 832 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa 26 favur, 21 kontra. Għalek għaddiet. ċitazzjoni wieħed eh, ta' Schroeter u Turnen amenda 59 favur kontra astensjonijiet ma' ditx. Amenda 60 u 61 ma' identiċi, dawk favur kontra astensjonijiet ma' dewx ċitazzjoni waħda ġdida eh, Schroeter u Turnen favur kontra astensjoniet maddiċ. Iva ejja namlu uh, verifika uh, elettronika fuq uh, emenda 64. Jista jkun għal darba ħadżbal. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 20 kontra u dik għalek għaddiet. Emenda 62 taqa u emenda 63 taqa u kol għalek kajan għaddu għal premessi. Emenda 65 Stephen Hughes eccetera, komplementa tal mela dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ma ditx Premessa tnejn l ewwel emenda minn rapporter u minn imko wieħed dawn huma identiċi, dawk favur, kontra, astensjonijiet, ejja nagħmlu verifika elettronika, ġifieri qed niċċekkjaw emenda wieħed u imko wieħed. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. 25 favur, 21 kontra, astensjoni waħda u għalhekk din għaddiet. Premessa t-nejn ġdida, Thomas Handel, dok favur, dok kontra, astensjonijiet maddiċ. Premessa 2A ġdida imkot 2 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. Amenda 69, Thomas Handel, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 70, Schroeder Turnen, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 71 l-istess awturi favur kontra assenzjoniet ma ditx. Premessa tlieta emenda 73 Schreiter Turnen li identika għal imko tlieta favur kontra astensjonijiet ma ditx. Emenda 72 Handel favur kontra astensjonijiet ma ditx. Emenda 74 imresqa minn uh, Stephen Hughes et al favur kontra astensjonijiet maddiċ. Premessa li taqqa ġdida, emenda 76, Schroeter u Turnen u Imko Erba. Favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 75, Stephen Hughes et al favur kontra astensjonijiet maddiċ Emenda 77 Ludvigsen. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 78 Stephen Hughes et al. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Imko ħamsa, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Premessa li ta' ċeġ diza, emenda 97, Stephen Hughes tal favur. Tixtiqu verifika elettronika? Mela, namlu uh, votazzjoni nominali fuq 79. Le fil-fat, skużawni, eh, eh, u ma għaddiċ. Mela naddu issa għal emenda 85, Schreiter Turnen, dawk favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 84 ta' Nadja Hirsch. Kienem emenda orali, nres minn Nadja Hirsch, ma kienem lebda uh, li għamalek nifutaw. Favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit. Premessa erba kompromess NN wieħed dawk favur kontra astensjonijiet ejja namlu votazzjoni nominali. Mela, kompromess NN wieħed votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fat kuħat irnexxilu jivvota mela, dinija dan il-leżitu 26 favur, 17 kontra għaddiet. Wara premessa erba naddu għal emenda 86 imko 7 u ġuri 2 dawn huma kollha identiċi dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Premessa 5 emenda 87 dawk favur kontra assenzjonijiet Matiċ. Imkot minja dawk favur. Kontra. Astensjoniet? Għaddit. Premessa 5a ġdida imkoddissa dawk favur. Kontra. Astensjoniet? Maddiċ. Premessa 6. Ejja namlu fil-fat verifika elettronika għal imkodissa. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota mela l-votazzjoni maluqa 26 favur, 17 kontra kelkom assolutament reġun. Din għaddiet. Issa, premessa 6, kompromess FFF, dawk favur, kontra, astensjoniet għaddit. Issa wara premessa sitta ġuri tlieta. Ġifiri premessa sitta a ġdida ġuri tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Eh, Emenda 30 mill-rapp, skużawni, tajt il-kellim, emenda design mill-rapporter, favur kontra astensjonijiet ma ditx. Premessa seba, emenda 1 design, Thomas Handel, favur kontra astensjoniet, ma ditx. Emenda design, Schroeder Turunen, favur kontra astensjoniet, ma ditx. Premessa seba ġdida imkoħdax favur kontra assenzjoniet? għaddiet. Premessa 8 kompromess PP2 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess PP1 favur kontra astensjonijiet għadda fil-fatt. Pero ejja namlu verifika elettronika ta' kompromess PP1, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa. 25 favur, 21 kontra, astensjoni wahda. Għalek il-kompromess għalda. Emenda 98 Thomas Mann favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa dissa kompromess ġeġeġe dawk favur kontra astensjonijiet maddix. U issa naddu għal emenda dissa u design favur kontra Issa jvutaw. mux għet jvutaw, emenda 99 favur kontra astensjoniet maddiċ. Issa emenda mija favur kontra assenzjonijiet jidir li illi maddiċ, pero jen għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota Votazzjoni maluqa. 18 favur, 25 kontra, 3 astensjonijiet, ġveri din ma taddix. Issa premessa dissa A. Emenda 101 favur kontra astensjoniet ma ddiċ. Premessa 10 kompromess E, e wieħed favur kontra astensjoniet namlu verifika. Namlu verifika ta' E, E, wieħed. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 25 favur, 22 kontra. Għalek din taddi. U issa wara premessa 10 nadu għal Kompromess RR1. Favur. Favur kompromess RR1. Favur. Kontra. Astensjoniet għaddiet. U s sanadu għal emenda 112 minn Schreuter u Turunen flimkien ma' emenda 113 illi huma identiċi favur kontra astensjonijiet dewx. Premessa 11, kompromess o wieħed, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wara premessa 11 naddu għal emenda 117 Hughes et favur kontra astensjonijiet namlu verifika. Mela fuq emenda wieħed wieħed seba. Votazzjoni miftuħa. Jider illi għaw uh, eh, S&D zejjed, s-Sur Burman jista' jitlaq issa. Soċjalisti eh, deċidew min ser jivvota? Mela l-votazzjoni jagħmluha. 21 favur, 26 kontra mela din ma tadix. U issa għaddu għal emenda 118 favur kontra astensjonijiet ma tiċ. Emenda 114 favur kontra astensjonijiet ma, ma tadix. Emenda 119 favur kontra astensjonijiet ma tadix. 120 favur kontra astensjonijiet ma tadix lanqas. Premessa 12 kompromess SS, favur kontra astensjonijiet Ejja namlu verifika fil-fatt għal kompromess SS, votazzjoni miftuħa. Anna SD sejjet. Xi kultant jiġri dan? u għalek u il-votazzjoni. 29 favur, 14 kontra, 3 astensjonijiet kompromess SS jaddi. Issa, eh, premessa 13, amenda 124, Thomas Mann, favur kontra astensjoniet, għaddit. Tridna namlu verifika, Sur Mann, għax li li kienem maġġoranza li votat favur. Issa, eh, premessa 13a, ġuri erba' favur kontra astensjoniet, maddix. Paragrafu 16 min limko favur kontra astensjonijiet jaddi. Premessa 14 kompromess tete wieħed favur kontra astensjonijiet ma, taddi, ma jaddix. Eja namlu verifika pero ta' t-t wieħed. Tonkom mux kolla għed t-votaw għawek. E nagħmlu l-verifika. Kulħadd fota votazzjoni magħluqa. 24 favur, 22 kontra. Għandkom raġun fil-fatt. Tette wieħed, kompromess tette wieħed jgħaddi. U dan iwassalna wara premessa 14 għal emenda 125 u imko 18 għawek tlabtuna illi nivvutaw separatament minnajr il-kelma officially. Dawk favur kontra astensjoniet għaddit. Dawk li huma favur il-kelma officially, uffiċjalment, favur, kontra, astensjoniet, għen għamlu verifika. Kulħadd ivvota mela l-votazzjoni hija magħluqa. Tlieta favur, 23 kontra, allura din ma tadix. Premessa 15 kompromess u u wieħed. Mela kompromess u u wieħed dawk favur. Kontra. Astensjonijiet jidirli illi jaddi dak il-kompromess, pero jenom lu verifika. Votazzjoni maluqa. Disa 29 favur, 18 kontra mela dik tadi b'mod ċar. Issa wara premessa 15 naddu għal emenda 137 Schroeder u Turunen flimkien ma' imko 17 li huma identiċi u jinnam votazzjoni waħda. Favur, kontra, astensjonijiet. Ma tadix. Premessa 16 kompromess V u jihet. Favur, kontra, astensjonijiet. Namlu verifika fuq ve u Jekk jġobkom if u bil-kommenti ta'kom waqt il-votazzjoni mhux possibbli li dan isir. Mela, l-votazzjoni magħluqa. 22 vot favur, 24 kontra, mela dik ma ta' dik kompromess VV1 ma jaddix u issa nagħmlu votazzjoni elettronika għal kompromess VV2, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Mela l-votazzjoni hija magħluqa. 25 favur, 22 kontra. Mela dan il-kompromess jgħaddi. U dan wassanna għal emenda 115, 150, skużawni, flimkien ma' imko 21 votazzjoni unika favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tridu tamlu verifika, mela, votazzjoni nominali, namluha. Le, naqblu, mela, naddu għal premessa zbatax, kompromess we wieħed, favur kontra astensjonijiet ma għaddiex. Le, ser namlu verifika fuq kompromess we we wieħed. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota mela l-votazzjoni hija magħluqa. 28 favur. jiddispjaċini, kelkom assolutament raġun dan il-kompromess jaddi u għalhekk issa nistgħu ngħaddu għal emenda 153 Nadja Hirsch favur kontra astensjonijiet għaddiet wara ngħaddu għal emenda 154 ħjusa tal-favur kontra astensjoniet ma taddix. Emenda 155 Schroeter Turunen f'żewġ partijiet l-ewwel parti mingħajr il-kelma blacklist. Favur tal-ewwel parti kontra astensjoniet ma taddix, it-tieni parti taqa. Mela, naddu għal emenda 156 ħjusa tal-favur kontra astensjonijiet ma taddix. Naddu għal emenda 157 żewġ partijiet, l-ewwel parti mingħajr il-kelma mingħajr il-klim sa fejn possibbli as far as possible. Favur kontra assenzjonijiet ma taddix it-tieni parti għalhekk taqa' u sa naddu għal paragrafu 22 minn limkow favur kontra assenzjonijiet ma jaddix. Premessa 19, emenda 158 favur kontra stensjoniet għaddiet. Premessa 20, emenda 159 Sur Hughes Atal sabiex inħassruha favur kontra astensjonijiet ma taddix. E, emenda 160, Schreiter Turnen, favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 10 mir rapporter favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq emenda 10 votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. 25 favur, 19 kontra, 3 astensjonijiet. Mela għaddiet Premessa 21, emenda 11 mir rapporter favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Le fil-fatt din għaddiet. Mela, issa naddu għal l-emenda mres amsur man, emenda wieħed favur kontra astensjonijiet ma taddix. Laqija namlu verifika fil-fatt ta' emenda wieħed sitta wieħed. Kulħadd ivvota? Vota t-xani malwa. 26 favur, 21 kontra, u dan din l-emenda bla dubju għaddiet Issa, paragrafu 8 tal-Komitat Ġuri jaqa u għalhekk naddu issa għal emenda 12 mir-rapporter. Le, stennew ftit, xġara minn FF2, x'sar minna? Vedi fil-fatt hija relatata ma' artiklu 11 FF2 fil-fat kienet waqat u għalek din u koll. FF2 kienet waqat u koll u għalek din nivutaw fuqa. Dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. Pero għen nagħmlu verifika. Verifika fuq emenda 12 tar-rapporter. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. 25 favur, 22 kontra mela din tgħaddi, emenda 12 tgħaddi. Issa, emenda 163 u imko 24 jaqgħu kif ukoll 162 u 164. Għalhekk ngħaddu għal premessa 24 fejn għandna seba emendi biex inħassruhom. Dawk illi jaqblu illi inħassru fil-fatt premessa 24. Favur. Kontra. Astensjonijiet? Namlu verifika. verifika. On a pu voter. Kulħadd vota. Votazzjoni malwa. 25 favur, 22 kontra. U bekk, l-emenda tgħaddi. Issa Naddu għal premessa 25. Fejn għanna zewċ emendi ta' kompromess xinneħu blan li jitħasru. Hemm 11 il-emenda il emenda u 13 il-lemen emenda li għati provaw neħu premessa 25. U naħseb li ser nirnexxu jew nivvutaw dwar it-tneħħija ta' premessa 25 minnu favur, kontra, astensjonijiet, tridu verifika. L-emenda sabiex inneħħu premessa 25 għaddiet issa wara premessa 25 għanna emenda 188 handel minn favur. Emenda 188 minn favur kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix premessa 26. Kompromess tripla i wieħed u tripla i tnejn flimkien ma' għaxar emendi. Bekk għanna 12 l-emenda illi qegħdin jiprufaw iħassru premessa 26 minnu favur il-tneħħija ta' premessa 26. Ollu jdejkom. Taddi. Wara premessa 26 għanna emenda 1 disa disa minnu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Għanna emenda mitej no favur kontra astensjonijiet. Verifika dwar l-emenda mitej ta' l-onorevoli Moran Xartier u l-onorevoli Bulan. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 18 favur, 22 kontra, 7. L-astensjoni bekk. Ma taddix. Premessa 27. Emenda mir rapporter emenda 16 illi għanda l-għan neħi l-premessa minu favur kontra. Sensjoniet ma taddix. Bekk naddu għal paragrafu 28 illimko. Le, tridu verifika dwar l-emenda 16 mir rapporter? Emenda 16 mir rapporter. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Għanna wis persuni fisem il-PPE li qed jivvotaw. Votazzjoni magħluqa. 25 favur, 22 kontra. Bekk jaddi, din l-emenda taddi, L-emendi ta' wara jaqgħu premessa 28 emenda 17 mir-rapporter illi għandha lan illi tħassar premessa 28 minu favur. Jekk tivvutaw favur emenda 17 ma tistawx tivvutaw għal kompromessi. U ġala darba l ppr e ressaq xi kompromessi jiena għal darboħra oħra ser nerġa' ngħidilkom sabiex tivvutaw dwar emenda 17 minnu favur. U bekk ma tkunux tistgħu tivvutaw għal kompromessi jekk tivvutaw favur minnu emenda favur emenda 17 u jdejkom. Minnu kontra? Stensjonijiet verifika dwar l-emenda 17. Votazzjoni miftuħa? Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. 13 favur, 29 kontra u bekk. Din l-emenda ma taddix issa kompromess YY1 u YY2. Identiċi. Favur, kontra, assenzjonijiet. Verifika dwar il-kompromessi YY1, YY2. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votazzjoni miftuħa. Għati vota, votazzjoni maluqa. 42 favur, 5 voti kontra lebda astensjoni u bekk taddi issa. Għanna emenda 18, eh, rapporter, minu favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. Premessa 29, żewġ emendi identiċi, l-emenda 204 u paragrafu 30 mill-Komitat imkom minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma tantx edin u biħġarkom, sa namlu verifika. Dwar l-emenda 204 u l-paragrafu 30, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni mal-luqa. 25 favur, 18 kontra. Astenzjoni waħda u bekk din taddi. Premessa 30 emenda 19 mir rapporter minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Premessa 31, emenda 20. 0 Seba, l-onorevoli man, minu favur. Minu favur l emenda 20, seba, surman. Minu kontra, asensjonijiet, Ma taddix. Issa ser namlu verifika dwar l-emenda Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Votazione miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 21 favur, 24 kontra. Din l-emenda ma taddix.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 sessjonijiet ma taddix. Għadastant nivvutaw dwar l-emenda 2-1-4 l-nervu li xrojter l-nervu li torinen minu favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix għanqas. Wara premessa 33 emenda 2-1-5 Mr. Hughes minu favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix premessa 33 34 emenda fejn sitta surman favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa nivvotaw fuq la bozz ta' report, ta' rapport kollu kemmu u serni l vot elettroniku. Vot et ouvert. Votazzjoni miftuħa. Il y a trop de PPE. Il y a trop de PPE. wis membri tal-PPE għati votaw votazzjoni maluqa 23 favur 18 kontra sit l-astensjoni u issa bekk nivvotaw dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislativa e kif emendata votazzjoni elettronika. Tout le monde a pu voter Kulħadd ivvota? Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 22 favur, 18 kontra, 6 l-astensjoni. il-pozizjoni hija ċara hawnhekk. Is-sinjura Owen Reuten. Le, ser nifutaw għal-mandat. Imma ikun aħjar għalina li kieku l-ewwel ngħaddu għall-plenarja għaliex il biraħ fil-grupp tal-PPE aħna konna qbilna iżda fil-plenarja jekk nidwa fil-plenarja tkun alternattiva illi nipreferwa ħafna iktar. forsi nistaw nqattaw xejn tal-ħin hawnhekk dwar dan għaliex din hija importanti irdu naraw isser niftħu negozjati dwar dan il-punt. Hekk joġobkom, żommu skiet. Aħna nafu illi skont regola sebajn jekk aħna rridu illi nkunu nistgħu niftħu negozjati għabbażi tal-mandat illi ġin fassal mela l-ura bżonn ta' 25 vot favur it-tnedija ta' negozjati. Għanna żewġ alternativi li huma possibbli. Jew konna jew naġġornaw il-seduta sabiex il-gruppi politiċi jkunu jistaw jaraw xin il-pożizzjoni tagħhom imma għanna alternattiva oħra nistgħu Nista' ngħaddi l-kelma li gruppi politiċi ħalli huma hawnhekk jgħidulna x'inhi l pożizzjoni tagħhom jekk għandniex innedu in-negozjati. Bata it tielet alternattiva fejn aħna qegħdin naqdu l żewġ affarijiet ikonna aġġornament qasir u mbagħad ngħaddi l-kelma lill-grupp l-kull grupp politiku wara sabiex wara huma jkunu jistgħu jgħidulna jekk iridux irridu xilli niftħu negozjati. Tajjeb għalikom naf il-PPE e kontenti? ser ikonna waqfa ta' ħames minuti u mbagħad narġaw lura. monde veut bien reprendre place. Jekk iġobkom, hudu postkom. Jekk iġobkom, issa hudu postkom. Nandi l-kelma l-sorori. Gondolom, hogy nem... Eh, iva. Jena naħseb illi il-vot ma tax il-rizultati li aħna xtaqna. Iżda, aħna nemnu illi hija bażi aċċettabbli sabiex fuqa innedu n-negozjati u bekk aħna favur illi natu dan il-mandat għan-negozjati. Euh, Alejandro Sarkas, pour le groupe socialiste. l Sarkas fisem is-Soċjalisti, grazzi ta' sew Sinjora President. Jiena naħseb illi dan huwa moment tassew importanti fil-mandat tal-Parlament tagħna din hija leġiżlazzjoni importanti immens hemm ħafna setturi fis-soċjetà Ewropea illi qegħdin jistennew bil-ħerqa u jaraw ser jiġri. Aħna sibna ruħna f'sitwazzjoni fejn hemm firdiet kbar anke fiħdan il-kumitat tagħna. Aħna ma nexxinniex insibu pożizzjoni għabbażi ta' konsens imma kena pożizzjonijiet partiġani ħafna għanna parlament mifrut, parlament b'test illi ma jippermettix illi jkun hemm negozjati raġonevoli għaliex spiss ikun hemm eh, pożizzjonijiet u femiet li huma kontra xurxin u bek biex ikonna negozjati mal-Kunsill biex nibdew. Li nibdew negozjati mal-Kunsill ikun l-istess pali kiku kena nibdew negozjati pożizzjoni dajfa immens bek hawnhekk qegħdin nitolbu biex dan ma jaddix u man ma nsolvux problema illi hija serja f'ħafna pajjiżi, ħafna ħaddiema mhux ser ikunu żguri illi ser ikollhom ċertezza legali fl-impjiegi li huma jkollhom meta jiġu stazzjonati band oħra, meta jintbatu band oħra f'pajjiż ieħor, irridu nużaw is-sens komun. Irridu nwarbu l-pożizzjonijiet partiġani u nippruvaw insibu ftehim hawnhekk qabel il-plenarja sabiex ikollna pożizzjoni bbażata fuq il-qbil li tkun aktar ta' siwi, aktar effettiva u li tirrappreżenta aħjar lil parlament meta aħna niġu biex niddiskutu mal-Kunsil Bekk il-grupp tiegħi jixtieq li aħna ma nivvotawx fuq dan il-mandat għaliex qed jifridna qed idajjifna u rridu niġbdu l-istess ħabel qabel il-plenarja sabiex inkunu b'saħħitna fisem il-liberali l-Onorevoli Nadja Hirsch. Iva, grazzi. Aħna wkoll ikkonsultajna ħafna mill-pożizzjonijiet huma raġonevoli. u li aħna votajna dwarhom u bekk aħna nixtiequ illi nibdew in-negozjati issa u nappoġġaw it-tim ta' negozjati ħalli nkunu nistgħu nagħmlu progress u naraw il-pozizjoni il tagħna viżavi dik tal-Kunsill issa fisem il-ħodor l-Onervoli Lambert. Grazie President, aħna nħossu wkoll li l-voti tal-lum qegħdin jimxu f'direzzjoni pożittiva u koll nappoġġaw il-ftuħ tal-negozjati fisem li Is-sur Kabrnoħ. Mux hawnhekk, is-sur Handel fisem il-Gwe aħna nemnu illi dan ir-riżultat mhux tajjeb biżejjed sabiex nibdew in-negozjati issa f'dan l-istadju għalhekk aħna kontra illi jingħata l-manda tan-negozjati. Lebda rappreżentant fi sem li FD le, tgħid il-President. Skużawni hawn xi ħadd. Is-Surter. Mr. Tiro, can you re-express your... Sur Tiro, jek joġbok, tista terġa tejdenna xkċet? Jina naħseb illi aħna għanna natu il-mandat. J'ouvre donc le vote sur la demande de mandat sur la base. Bek, ser niftaħ il-vot, il-vot dwar il-mandat għabbażi ta' dak illi għadna kem smajna unek fiħdan il-komitat. Nishti infakkarkom li għanna bżon 25 vot favur sabiex aħna natu l-mandat. Kulħat vota? Votazzjoni mal-luqa. 30 favur, 17 kontra. U bekk tajna il-mandat. Nous n'avons pas terminé nos votes et notre rapportrice demande Għadna ma spiċajniex bil-votazzjonijiet u rapporter issa tixtieq titkellem. Jekk jogħġbok. Jekk jogħġbok rapporter. Jekk jogħġobkom ibqgħu bil-qiegħda tgħid il-President. Għad fadlinna żewġ voti jekk jogħġbok żomm fil-qosor. Tista' titkellem. Grazzi tassew, Signora President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill membri tal-Parlament Ewropew kollha, lill assistenti lill konsulenti illi taw il-kontribut tagħhom f'dan id-dokument aħna ser inkomplu naħdmu fuq u sabiex niżguraw illi l-ħaddiema ikunu protetti u minn ħaddem ikun jista' jibat li ħaddiema ħaddima bandoħra, grassi tassew, nixtieq nirringrazzja l-segretarjat ukoll, grazzi għalihom stajna nivvotaw. Kien vot pjuttost jibes issa punt 36 fuq l-agenda. Għanna rapport Handel dwar il-negozjar kollettiv transkonfinali u dialogu soċjali transnazzjonali. Abel,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 Paragraf 2 kompromis D. Jekk joġobkom żommu muskiet Qed nivvotaw paragrafu 2 kompromess D minu favur kontra. Astenzjonijiet jaddi. Emenda 55 onorevoli Ludwigsen minu favur kontra. Astensjonijiet ma jaddix. 56 onorevoli Odi. Favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Dwar heading emenda 57 l-onifri Cornelis minu favur kontra astensjonijiet. Ma taddix 2 58 Cornelis favur kontra astenzjonijiet, Ma taddix. 59 minu favur kontra astensjonijiet. Ma taddix 60 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix 61 favur kontra astensjonijiet. Verifika elettronika dwar l-emenda 61 tal-Onorevoli Cornelison. L-vot est ouvert. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 22 favur, 23 kontra, bekk ma taddiċ, 62 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix 63 minu favur kontra astensjonijiet minu favur dwar 63 kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 63 Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 20 pur, 22 kont. 20 favur, 22 kontra, bek ma taddix 64 minu favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. Sabħetin gwieħed. Niprofa tneħħi l-65 minu favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 67 minu favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 68. Verifika dwar is-67. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 19 favur, 25 kontra bekk ma taddix. 68 minu favur, kontra astensjoniet ma taddis. Puh! 66 favur kontra astensjoniet taddi. 69 kozzolino irtirata 70 esaja favur kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 4 kompromess E. e gruppi favur kontra taddi. Naħseb li maddiċ. Niverifikaw? Niverifikaw. Kompromess L, e, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 21 favor, 23 kontra. U bekk, din ma taddiċ. 72 favur. Kontra. Astenzjonijiet Waqaftu tivvotaw 72 favur. Niftu votazzjoni. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 21 kontra. Taddi. L-amendi l-oħra jaqaw. Paragrafu 5. 76 irtirata. Kompromess F. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifika. Kompromess F. Nivverifikaw. Votazzjoni malwa. 35 favur, 8 kontra din taddi. Paragrafu 6 għanna tlet emendi li neħu 83, 84, 85 favur kontra astenzjonijiet u taddi. Tisa favur. Tisa favur kontra, astenzjonijiet ma taddix. Design, Ludwigsen, favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. had to design, Klivetti, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Tnejn design Ludwigsen, favur, kontra, Astenzjoniet. Taddi. Paragrafu 7. Erba mendi. Dak favur. Kontra. Ne verifikaw. Għax ma tkomx qed intivotaw. Mela, paragrafu 7. Votazzjoni miftuħa. Dak kwati vota, votazzjoni maluqa. 20 favur, 20 kontra. Bekk ma tattix. 7 design, ori favur, kontra. Astenzjoniet. Taddi. 8, design, Becker, xinneħu. Anzi, qabel, għanna 8 u 98 mir-rapporter, kompatibli ma' 7 design, dak favur kontra stenzjonijiet tati. Paragrafu 8, 99, Becker, tneħija, favur, kontra, astensjonijiet, niverifikaw, design. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 21 kontra, dik ma taddix, Promess H, favur kontra stenzjonijiet taddi. Wara disa għanna erba emendi għatneħija għal paragrafu disa mela favur dawk, eh, dawk favur kontra tneħija favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Kulħadd tivvota il-votazzjoni maloqa. 22 favur, 20 kontra. Tad. Kompromess. Jaqa. Paragrafu 10 so, 5 emendijat neħija, Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Verifikaw. President bla mikrofonu. 22 favur, 20 kontra. Dina, taddi. Wara paragrafu 10. Wieħed tnejn tnejn, esaja favur, kontra, astenzjonijiet. Ma taddix. Niverifikaw. Wieħed tnejn tnejn. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 15 favur, 22 kontra, 5 assenzjonijiet. Fil-fat din ma tadix. Oli Ludvigsen. Ma favur kontra assenzjonijiet ma tadix. 1-2-0 Cornelissen, u Schroeder da favur kontra assenzjonijiet ma tadix. Paragrafu 11, emendat neħija, 1-2-5 dak favur kontra assenzjonijiet ma tadix. Kompromess ke minn erba gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara paragrafu 12, tlet emendi eh, għat neħija dawk favur. Paragrafu 12. Favur kontra astenzjonijiet naħseb li għaddit, pero nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. 22 favur, 20 kontra. Din taddi. Wara paragrafu 12, 13, wieħed midlejta 7 u li Ludwigsen favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Wieħed tlieta 8 Cornelisen favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Wieħed tlieta 9 Ludwigsen anzi verifikat dwar wieħed tlieta 8 il vota votazzjoni magħluqa. 36 favur. 6 kontra. Xaġa ġrat emmek, għalix din issa saddit Maġranza kbira. Wieħed li ta' disa Ludwigsen favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 140 li fiksin favur kontra astenzjonijiet mux ċard. Niverifikaw 140. Kolħat vota votazzjoni maluqa. 20 favur, 6 kontra, 5 astenzjonijiet. Taddi. 141 l-istess favur kontra astenzjoniet ma taddix 142 l-istess favur kontra astenzjoniet ma taddix 143 l-istess favur kontra astenzjoniet ma tħaddix wara 13 kompromess emme favur kontra astenzjoniet taddi Paragrafu 14, 144, herxu u oħrajn favur kontra sensjonijiet taddi premessi. Issa, Ollitrixin, wieħed favur kontra sensjonijiet taddi. Tnejn, l-istess favur kontra sensjonijiet taddi. Tlieta favur kontra sensjonijiet taddi. Erba favur kontra stenzjoniet taddi. 5. Cornelison Schroeter, favur, kontra stenzjoniet taddi. 17. Tneħħija, tlet emendi, favur, kontra. Astenzjonijiet. Mux ċar. Jien qed nara r-riżultat. Verifika dwar it-tneħħija ta' 17. Ċitazzjoni 17. Kolħat ti vota, votazzjoni maluqa. 20 favur, 21 kontra. Ma ta' dix. Mela, 11, Sir Ludwigsen, favur, kontra, stenzjonijiet. Taddi. 12, l-istess. Verifika, verifika. Numru 11. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni magħluqa. 21 favur, 16 kontra, 4 stazzjonijiet din tgħaddi. Emenda 12 l-istess favur, kontra, astenzjonijiet. Taddi. 13 l-istess favur, kontra, astenzjonijiet. Ma taddix.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 Premessa B, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Verifika dwar 19. Emenda 19, niverifikaw. Rapporter kontra. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 19 favur 21 kontra ma taddix. 20 favur kontra astenzjonijiet taddi. 21 favur 21 jaqa Iva, mela, 21 eh, taqa, mela, premessa ċe, 22, 23, identiċi, favur, kontra, assenzjonijiet, tati, Premessa d emenda 26, signora Hirsch oħrajn, favur kontra stenzjonijiet taddi. D 27, Ludvigsen, favur kontra. astensjonijiet, ma taddix. 28 l-istess, favur kontra. Astenzjonijiet, ma taddix. Premessa E, 29, mir-rapporter, favur kontra. Astenzjonijiet, taddi. 30 kompatibli dawk favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Wara E 31, emenda 31 dawk favur kontra astenzjonijiet u taddi. Wara premessa E 32 kena li sinu Schroeder favur kontra astenzjonijiet ta' ma taddix. F, emenda 33, essaja, favur, kontra astenzjonijiet mux ċar. Verifika dwar emenda 33. Kolħat vota dwar 33, Signora Esaja, 33, qegħdin nivvotaw dwar 33. Tas-Sinjura Esaja. Ir-rapporter kontra. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni magħluqa. Wieħed 20 favur, 20 kontra. Taddi. Nivvotaw dwar 34. Cornelison, favur. Kontra astenzjonijiet tardi. Wara G, kompromess B, terjat. Issa 35, emenda 35, favur, kontra. Rapporter kontra favur 35 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 36 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 37 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 38 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 39 favur kontra astenzjoniet ma taddix, 40 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Mela, ċe jaqa, naddu għal-rapport kollu kemmu, verifika forsi dwar emenda 40 tajjeb niverifikaw emenda 40. Votazzjoni miftuħa. Emenda 40. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 21 favur, 20 kontra. Fil-fatt. Għaddit. test kollu issa, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 31 favur, 6 kontra, 3 astessjonijiet. Nifirħu li rapporter jissuġġerixxi illi issa nipposponu tliet punti pendenti fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Il-President eh, tirringrazzja gentilment lill-interpreti. Nerġgħu niltaqgħu fit-8 ta' Lulju.